Mela se għaddu għal-votazzjonijiet. Is-Sinjora Corazza Bild għanda point of order. Enti għandek point of order? Fidek il-mikrofonu. Kif intkom tafu għadda aktar minn xar mindu kienem eh, il-frodi tal-vot ta' Sinjura Le Pen u l-kollegi għawnek u jiena u kol nishtiq nkunu nafu fiex waslet l-inkjesta li inti etmexxi, specialment il-Marcel de Graf illi huwa il co president tal-Europa ta' Nazzjonitu tal-Libertajiet u sur l-bej li u segretar ġenerali tal-Front Nazjonal. Jena nishtiq nistaqsi l-President u koll jekk int komandkom intenzjoni eh, tajtu l sinjura Lapen għal smih għax hija ko-President tal-grupp, tal-grupp ENF. Grazie ħafna. Frau Corazza Bild eh, Signora Corazza Bild. Jina tlabt li kunem starriċ b'dan fuq dan l-izbal fil-kas tal-kollega De Graf u jina smajtu is-sur De Graf a illi kienem vot li ma kienx korrett U issa jiena irrit niddeċidi sanzjoni napplika, għadni ma ddeċidejx. E, L-Onorevoli De Graf għalli li huwa jaraf li għamel żball u jaċċetta anki sanzjoni. Smajt ukoll koll sur Ħafna kollegi qalu li peress meta ma kienx għaw prezenti sinjora Le Pen kien se jivvota sur Bej, però għalli mhux vera li mamlux da li ma votax fi sem eh, sinjura Le Pen. U l-kollegi kollha illi kitbuli u raw illi kien qed jivvota flok is-sinjura Le Pen, eh, tlabt il-nintaqa maħħom U għajt magħhom fil-fat. U anki l-Sinjura Le Pen, u dawn il-kollegi kolla zgurawni bi protokoll li se jiġi anki firmat minn dawn il-kollega, kollegi illi se jżommu l-pozizjoni tagħhom illi raw illi sur, surbaj kien qed jivvota, raw jivvota malli nala dan l-istħarriċ, nitkellem ma' surbaj u narax nidħu deċizjoni fuq dak li se nagħmel. Għax hawnhekk qegħdin fiha f'sitwazzjoni illi fiha hemm erba' jew ħames kollegi illi raw mm, dan l-amir u, u l-kollega li jħor li qal li mamlux dan. Issa fuq l-istħarriċ eh, fuq l-Sinjura Le Pen, għaluli illi din l imġeba illi ġiet attribwit li sinjur li surbaj, il-sinjura Le Pen kienet fl-awla u jena nishtiq nisma lila u koll u nishtiq nkun naf jekk kien iċtaf li surbej qed jivot liha. E, fuq il-kwistjoni tal-President tal-Front Nazzjonali rridu naraw ma Malinala dan l istħarriċ nista nizgura għak li natikom il-rizultati ta', ta, ta deċizjonijiet tagħna. Għaw e, point of order iħor. Jena diġa kont tlabtu għax kienem vot wieħed biss ta' differenza. U, kienet ħaġa importanti ħafna u jiena nixtieq nkun naf jekk inti rajċ li ma kienu dawn il-voti jekk kienem maġoranza jew minoranza għal ftit għal vot wieħed bħala riżultat ta' din il dan il-vot. Aħna sur Kramer rajna u l-ebda wieħed mill-voti importanti ma kienu uh, ma kienu voti eh, kienu daw. Dawk il-voti il fejħa semi sur de grafu sur baj mumiex ehm, votazzjonijiet li fihom kien se jbiddel xi ħaġa fil-riżultati. F'kull każ kellna però situazzjoni eh, skorretta. Sur Gelnix. Grazie Presidente. Grazie Presidente, jiena illi deputat ħafna u u jiena qed nixxieħ u l-enerġija dejjem tkompli u għalhekk tista' tajdli eh, kemm sendum għaddejjin iktar minn sat iktar minn satira xina ma nistax ikun hawnhekk għand l-bżonnijiet fizoloġiċi tiegħi u għalhekk jiena hemm bżonn li nisodisfa il-bżonnijiet naturali tiegħi u hemm bżonn għam mwaħħal hawnhekk fuq is-siġġu u fil-10 eh, Ottubru fil-Assemblea Nazzjonali Franċiża jiena kont Eh, xida tal-fatt illi s-Sinjora Trotman li kienet deputata soċjalista votat għal iktar minn 150 deputati li kienu assenti mill-grupp tagħha kollega waħda biha u komitet kasta ta' frodi eh, kontra l-Kostituzzjoni Franċiża drittijiet eh, tal-Assemblea Ġenerali u tad delegazzjoni tad deputati. Grazzi ħafna. Ja. Verehrter Herr Kollege Gollnisch. Grazie, Kollege Gornic. Il-proċess ta' xjuħija għallin alkoll u eh, proċess li għal-qotna alkoll minn rasna sa' sajna.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 Herr Kollege Teurer verzichtet? Is-sur Teurer eh, jishtiq jitkellem le jirrinunċa, grazzi. Mela nista' ngħaddu għal-vot, għal-votazzjoni. Fuq il-ħolqien ta' kumitat għal għal kwestjonijiet fiskali hemm votazzjoni uh, nominali. Kulħadd ivota, il-votazzjoni magħluqa. għaddit. E, deċizjoni għaddit. Għal daqstant il-komitat huwa imwaqqaf u in-nomini huma konfermati. Issa nistgħu ngħaddu għal ftejm bejn l-Unjoni Ewropea u Liechtenstein. Għaw zewċ voti waħda fuq uh, il-twaqif tal komitat u l-oħra fuq il-nomini. Minuta waħda. Il-votazzjoni ġusta. E tini kwestjoni hija in-nomina illi hija riżultat tal-votazzjoni Allora aħna għamilna sew. Issa naddu għal rapport lunes, lones. Dan huwa ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u Liechtenstein. Il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota, kollegi, votazzjoni magħluqa. Għaddit nifirħu li rapporter. Issa naddu għal uh, rapport Mezzola Keller. Emenda numru 1. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-versjoni oriġinali. Favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika. Verifika elettronika. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Il-test oriġinali, paragrafu erba' L-ewwel parti, favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjoniet. għaddit. Issa naddu għal paragrafu 5, l-ewwel parti, favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjoniet. Namlu verifika. Verifika oret elettronika. Votazzjoni miftuħa kwati vota, votazzjoni marruqa. <clears throat> Għaddit. Il-paragrafu 6 f'ħames partijiet, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Tiret parti favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Raba parti favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Ħames parti favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit Il-paragrafu disa, tlet partijiet, l-ewwel parti, kontra, astenzjonijiet, għaddit, tini parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, tiret parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Il-paragrafu 12, tlet partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, tini parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit Tiret parti, favur, kontra, astenzjoniet, addit. Issa naddu għal paragrafu 14. <clears throat> Żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra, astenzjoniet, addit. Tini parti favur kontra, astenzjoniet, addit. <clears throat> Paragrafu 18, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra, astenzjoniet, addit. Tini parti, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Paragrafu 19, <clears throat> żewġ partijiet, l parti favur, kontra. Astensjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. <clears throat> Il-paragrafu 21, żewġ partijiet, l għol parti favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Namlu verifika, tajjeb. E, verifika elettronika t-tini parti. Votazzjoni miftuħa, kullħat vota, votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Eccellenti. Paragrafu 23. L-ewwel parti, favur. Kontra astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 26, favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika. Votazzjoni miftuħa, kuħati vota? Votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddit. Il-paragrafu 28, zoċ partijiet, l-għol parti favur, kontra, astenzjoniet għaddejt tri parti favur, kontra, astenzjoniet għaddejt u koll. Il-paragrafu 30, favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. <clears throat> Kulħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-paragrafu 31 Issa il-paragrafu 31, favur kontra astenzjoniet. <clears throat> Jider li għaw maġoranza ma nistaw namlu verifika, verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. <clears throat> Paragrafu 32, l-ewwel żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 35, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa namlu il-premessa numru 4, żewġ partijiet għaddit, it-tieni parti favur, kontra, astenzjoniet. Mhux fasli. namlu verifika għattini parti. Votazzjoni miftuħa, kuħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa ċe, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Premessa L, żewġ partijiet, l għol parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit Tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika, tajjeb. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? <clears throat> Għaddit. Issa naddu għal premessa O. Żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa naddu, tridu namlu verifika. Namlu verifika. Tini parti tal-premessa O. Eh, Kulħati vota, votazzjoni maluqa, għaddit. <clears throat> premessa Q, favur, kontra, astenzjoniet, suppost l-istess maġġoranza, però namlu verifika biex inkunu żguri. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Għaddit. <clears throat> Issa naddu għal rezoluzzjoni kollha kemmi kif emendata. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa? Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa? il-rapport u għadda. Issa naddu għal rapport fuq il-mobilità urbana sostenibli. L-ewwel paragrafu <clears throat> eh, votazzjoni nominali kulħadd vota votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 5 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddit. Paragrafu 6, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 9, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 10, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Namlu verifika il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. <clears throat> Għaddit. Paragrafu 17 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 18. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Eh, paragrafu 20. Votazzjoni nominali, <clears throat> votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, Votazzjoni marruqa. Għaddit. Paragrafu 25. <coughs> Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kolħati vota. Ah, votazzjoni marruqa. Għaddit. Paragrafu 27. Zawx partijt. L-għol parti favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Et-tini parti favur. Kontra astenzjoniet għaddit. <clears throat> Paragrafu 28, żewġ partijiet, votazzjoni nominali u l-parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. <clears throat> Għaddit. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Paragrafu 30, eh, test oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 32, votazzjoni nominali, tlet partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. <clears throat> Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa il vota votazzjoni magħluqa. Għaddit, Tiret parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa naddu għal paragrafu 36. <clears throat> Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, kulħati vota. votazzjoni magħluqa. għaddi. Paragrafu 39. Test oriġinali. Żewġ partijiet, l-ewwel parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. <coughs> Għaddit, tieni parti. Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. kulħati vota? votazzjoni marruqa. Għaddit. Paragrafu 44, l-ewwel parti, Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maruqa, għaddiet, tini parti, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Issa wara l-paragrafu 45, emenda numru 1, votazzjoni nominali. Minuta waħda, tista titkellem. Grazie ħafna President. Mela l-emenda illi se tibataw fuqa hija emenda tasso importanti għax minkejja l-iskandlu ta' Volkswagen din naraw illi hemm sussidji tal-istat fuq il-fossil fuels qed naħseb diesel illi wkoll jibbenifika minn vantaġġi tat-taxxa meta mqabbel mal-petrol normali. U għalhekk jekk nixtiequ naqsu l-użu tal-karozzi li jużaw il-petrol normali, aħna bil-fors matul permezz ta' din l-emenda hemm bżonn illi dawn is-sussidji pubbliċi jispiċċaw għal dawn il-fuel fossili. Jekk joġbo, grazzi.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 il sinjora Delli hija rapporter u hija għanda dritt eh, titkellem. Jekk iridu nirrespettaw regoli tal-proċedura b'mod rigorus, jiena irrid intiha il-mikrofonu, però mhux għast arrija politiku, politika. Allora, Sinjura Delli, inti użajt dak il-point of order għal stqarrija politika. Issa se nagħmlu votazzjoni mif eh, nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. <clears throat> Maddiċ. Wir kommen nun zu Paragraf 46. Il-paragrafu 46 issa għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit, paragrafu 47, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, mm, votazzjoni marruqa. Għaddit. Eh, paragrafu 48, favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. għaddit. Issa għaddu għal paragrafu 50, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, klati vota, votazzjoni marruqa, għaddit. Paragrafu 58, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħat vota, votazzjoni marruqa. Għaddit Paragrafu 60 għal eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 62, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa de favur kontra Astenzjoniet. Fika. <clears throat> Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Votazzjoni nominali. Favur? Eh, Nejtlob skuża, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. ħames 512 favur, 103 eh, kontra u 6 astenzjonijiet. Konsiderat eh, premessa hemm votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Premessa V, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kuħati vota, votazzjoni għonuqa, għaddit. Premessa W, żewġ partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kohati vota votazzjoni marruqa. Għaddit. Premessa X. Tlet partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kohati vota votazzjoni marruqa. Għaddit, tini parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tret parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Essa Issa nivutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Tajjeb, għaddit.